Illum ħanna eleġġu 736 membru parlamentari. U għallura ħan diskutu kif nistaw niffaċċjaw il-krizi ekonomika u għanna numru ta' ehm, mistiedna unek kellum biex jgħinuna niddiskutu din il-kwistjoni. Għanna personalitajiet gbar, għanna il-Joaquin Almunia, il-li huwa kommissarju għal affarijiet ekonomiċi u monetarji. M'għandix dubju li mhux se jkollok problema biex titkellem dwar l-affarijiet illum għax ma tkellimna xejn fuq xejn fl-ekonomija dal-aħħar. Mbagħad għandna s-Sinjura Vika Freiberga li hija l-ex-President tal ladvja U forsi tkun tista' tweġibna wkoll tgħidilna kif ħatkun l-Ewropa fi żmien eh, fis-sena 2020. Imbagħad għandna wkoll lil Signora Fontaine illi kienet ministru fi Franza sal-2000 mill-2009 1999 l-2002 u matana u kol zewġ korrispondenti Is-Sur David Janita, ta' The Economist u għanna u kol membru ta' l-istampa slovena u għanna u kol l-Andre Sapir. Sfortunatament qed ikollna daqxejn ta' feedback u daqxejn problemi mid-dera bil-lingwi li ħarġin jgħid il-kellim. Imma insomma l-lum ħan diskutu fuq il-krizi ekonomika u rridu naħsbu l-ewwel fuq it-turnout, it-turnout in-nies li ħarġu jivvotaw der li kien pjuttost wieħed baxx. Għaliex, Sinjora Fontel, ma nisman jinteressomx mill-Ewropa. Fortunatament il-ċittadini mhumiex qed jindunaw kemm hija importanti kemm huwa importanti r-rol tal-Parlament Ewropew dana jista' jkun eh, forsi forsi għax dana żviluppa fi stadji eh, bil-elezzjoni eh, diretti bi Maastricht u affarijiet oħra. Intkom tafu xġara fl-1989 meta kienem votazzjoni għan blok u dina kienet importanti ħafna, għazza ftit minn nis jafu dwar din. Um, komissarju Almonja, inti il-komissarju um, li għandek responsabilta għal din il-krizi, x'se tagħmlu il-qat qed jiżdied il-nies għandhom ftit flus fi bwietom Wieħed jieħu l-impressjoni li inti kont barra mill-uffiċċju tiegħek il-ħin kollu inti x'qed tagħmel fil-verità dwar din il-kriżi. Naħseb illi um, kien hemm nuqqas ta' informazzjoni Kiku kollek kont informat kont kont taf illi l-Unjoni Ewropea f'Novembru niedet pjan ġdid ekonomiku u issa qegħdin niżviluppaw dan il-Parlament Ewropew approvaħ u issa qed iwassal u jagħti l-frott. U dik l-ewwel darba fl-istorja tal-Unjoni Ewropea illi ttieħdet deċiżjoni ekonomika daqshekk importanti mill-pajjiżi kollha flimkien. U minħabba fekk l-appoġġ Eh, budgetarju u fiskali biex nappoġġaw l-ekonomija u niġġieldu kriżi fl-Ewropa issa fl-istess livell li hija fl-Istati Uniti. Partikularment touché par la crise la Lettonie Signora Freibeka, il-pajis tiegħek kien affettwat dan il-kriżi għandna ċifra ta' 7.5 biljun euro. Issa, wara 50 wara subija tagħna fl-Ewropa, intom taħsbu illi maħna ma miġniġ bizzejt pala level Ewropej għal-kriżi, naħseb illi Din kienet xi ħaġa li ħadd ma seta ibassara. U fil-kastana forsi kien hemm rata ta' tkabbi rapita ħafna u għalhekk forsi konna mill-qutin mod partikolarment jibes minħabba dan il-krizi. U għalek din dan il-pjan tal-kupru ekonomiku essenzjali għal pajjiż tagħna essenzjali għal poplu tagħna għax irridu nerġgħu niksbu l-fiduċa fil-ċittadini tagħna, l-investituri biex nerġgħu nistabilixxu l-ekonomija li konna kooperazzjoni u solidarjetà li terġa' tingħata lura fuq livell Ewropew. Din qatt ma kienet importanti da kemm jessa. Taqbel Signora Fonten dwar is-solidarjetà Ewropea mal-pajjiżi fil europa tal-Vant? Ovvjament memx bisej solidarieta. Nistaw namlu ħafna iżjed iżda jiena ngħid li l-Kummissarju jaf dwar din is-sitwazzjoni. Ovvjament ħatma ħatma seta' jbassar din is-sitwazzjoni iżda qabel il-kriżi l-Parlament Ewropew kienet isaqsi il-Kummissarju dwar is-supervizjoni tal-taswiq finanzjarji. Kenna ħafna tajtkom tajnikom ħafna informazzjoni sur komissarju tista' tiftakru aħna xtaqna wkoll inwaqfu il-grupp ta' ħidma ta' Jacques de la Rosière li resaq ħafna proposti interessanti u da' eh, żgur li għandna bżonn ta' iżjed solidarjetà u minnu li minna mingħajr kriżi Ewropea tal-banek fil-banek u evitajna dik is-sitwazzjoni konna preparajna għal G20 għandkom tiftakru għadi konna preparati u koll biex namlu minuturaġ tal-operazzjonijiet tal-kapitali u tal-finanza. Hemm ukoll punt ieħor il-rwol li kellu l-euro f'dan kollu illi ħadem biex jipprevjeni li situazzjoni tal-kriżi daret għall-ar kiku ma kenniex l-euro kiku qegħdin f'sitwazzjoni ħafna ħar milli jillum. Naħseb li dina hija fil-qalba ta' dan id-dibattitu, grazzi. Jider, għawnek aħna għanna ġurnalist ukoll mill-televizjoni slovena u fuq l-euro. Dalli kellek mistoqsija komissarju għal-Munja xek. Jina ċerti li inti taf li l-introduzzjoni tal-Euro ġewwa Slovenja kien suċċess kbir meta konna qegħdin nittrattaw il-kriżi ekonomika din qed ħafna Inti taħseb illi il-kriterja għall ewro għandha tiġi interpretata mod iktar flessibli sabiex ikunu nistaw nejnu pajjiżi oħrajn tal-vant din il-kriżi ekonomika serja ferm. X'taħseb, Sinjura President, dwar dan? Jina naħseb l-euro kienet suċċess kbir kienet strument ewlieni li proġeġiet 16 e, stat membru li qegħdin fiż-żona euro. Però pajjiżi oħrajn li jixtiequ jingħaqdu maż-żona euro. Anke l-Latvja pereżempju bħalissa tikolna diskussjonijiet magħhom. Kważi kuljum nista' ngħid mal-awtoritajiet u mal-Kummissjoni Ewropea wkoll biex naraw kif nistgħu Eh, niprovaw nelbu din il-krizi finanzjarja tant gravi. Nafu aħna li ma jkunx hemm miżuri adegwati f'postom fil-Latvja u f'pajjiżi oħrajn ehm, jispiċċaw f'sitwazzjoni bħal daw, pero jekk ikun hemm il-miżuri tajbin jgħinuhom jelbuhom. Id-deċiżjoni li wieħed jingħaqad ma' żona euro jiena biex ikollna iktar investiment u jagħmel riforma ħafna iktar solidi. Dan huwa importanti ħafna għal pajjiżi kollha konċernati. Ir-Rumanija, l-Latvja u l-Ungerija b'mod partikolari aħna qed naraw eżempji dejjem aqwa ta' solidarjetà bejn dawk il-pajjiżi li qegħdin fiż-żona ewra u dawk li għandhom sitwazzjonijiet ekonomiċi diffiċli. Donne de xifra, euh, de xos konkreta, la solidarità. Ħantikom xi ċifri Ġviri, tajjeb, sewa, sabiħ nitkellmu dwar solidarieta, ma mhux hekk biss aħna strument illi nifinanzjaw il-ħtiġijiet finanzjarji ta' pajjiżi li jinsabu f'diffikultà. Seba xhur ilu kien hemm 12 il biljun euro hemmhekk dan il-programm. Issa hemm 50 biljun euro għal dan il-an dan l-istrument finanzjarju u hemm min qed jgħid illi rridu nirdupjaw berba. Dan huwa l-għajnuna finanzjarja nistgħu nibatu l-pajjiżi li verament jeħtiġuha. Din turina illi l-Ewropa verament edha taġġixxi spiritu ta' solidarjetà. Kien hemm kbira min-naħa tal-Bank ta' Investiment Ewropew li seħ u apparti hekk ukoll res u flimkien għaqdu il-fondi ta' koezjoni strutturali biex jgħinu e, pajjiżi par per l-Ungerija biex jirriformaw ruħom. Iva, għalhekk nasab li dan huwa suċċess. Inti, Signora Almanja, inti qed eh, tiħu, inti meta tisma' dawn l-affarijiet. Kontenta bil-din it-tip ta' tweġib? Jiena naħseb li l-ewra l-ewra rrid kemmi saħħita. Dan jfisser li eh, kiku stajna nislu fl-ewwel ta' jannar fl-2008 sfortunatament meta siħibna fl-Unjoni Ewropea rajna li l-inflazzjoni bdiet tizdiet u fil-fatt Meta ġara stajna nżommu mal-iskeda tana tagħna oriġinarja, naħseb li dina kienet fortunata għal pajjiżna. Għax eh, l-euro kien sot ħafna U l-inflazzjoni waslit inna l-ħafna difficultajiet u l-gvern tagħna ma setax ma setax jikontrolla l-inflazzjoni, kien hemm ħafna fondi, deħlin fil ħafna flejjes deħlin fil eh, ħirġim mill pajjiż u ħafna eh, persuni ħarġu biex jaħdmu barra mill pajjiż il-konsum tela dana, dana kien ifisser li l-prezzijiet u koll. U f'dak iż-żmien rajna wkoll l-użu iż-żieda fl-użu tal-enerġija. Dawn il-fatturi kollha kellhom x'jaqsmu biex jipproduċu dan l-effett u issa se jkun ħafna iżjed diffiċli milli kien qabel. Nicole Fonten, hemm fatti li tidu żommu f'moħħkom. Aħna għandna budgets fl-Unjoni Ewropea illi huma kompletament inadekwati mhumiex fil-livell ta' tip ta' politika li aħna nixtiequ f'dan il-każ għal xiex irid ikollna xi tip ta' self Ewropew, lawn Ewropea. Le, idu nistudjaw il-ħaġa eh, u s-sistema kollha budgetarja li sisti fl-Unjoni Ewropea. kommissarju jaf li aħna dejjem xtaqnija din il-ħaġa dejjem tlabnija ħaż daqsxejn l-Istati Uniti wara l kriżi tal-1929 Umma reġaw organizzaw ruħom u sabajn sena wara aħna għadna ma sallimniex din il-lezzjoni huma immultiplikaw il-budget federali tagħhom grand. Jiena naqbel, naqbel bisħieħ ma' Sinjora Fonten. Aħna għandna bżonn budget ikbar, iżda sfortunatament istati membri u l-parlamenti mhux dejjem jistgħu jagħmlu dan. X'nistgħu ngħidu dwar ir-riżorsi tagħna stess? Iva, mela jekk kieku aħna segwejna proposti tal-Komissjoni ħames n'ilu, kieku l-lum ġurnata għana gbar, budget ikbar mill għanna l-lum. Imma, f'pajizi pal perżempju l-Latvija, li għandhom situazzjoni verament ibsa palissa ekonomika, rajna li kienem għajnuna finanzjarja li hija disponibli. Emmek, għanna u kol self Eh, li qed jingħadda lil dal-pajjiż. Jiena responsabbli f'dan il-qasam partikolari. Ġifiri biex jisibu dan il-5 biljuni illi huwa meħtieġ biex ngħinu r-Rumanija, l-Latvja, l-Ungerija. Aħna rridu nippruvaw naqdu niġbru flus fis-San l-Unja Ewropea għal dawn il-pajjiżi. Imma 5 biljun mhuwiex biżejjed, għandna bżonn 100 biljon biex nerġgħu nniedu l-infrastruttura Ewropea l-ġdida, teknoloġija Ewropea ġdida biex noħorġu minn din il-kriżi l-aħjar kondizjonijiet għas-seremonja. Iva ħna rridu najdu xċadin għedin namlu. Għaliex din is-sena il-Bank ta' Investiment ehm, żied il-kapacità tiegħu ta' 30%. Hemm dawn il-fondi strutturali ta' okkażjoni li qegħdin nagħtu lil pajjiżi bħal Estonja, bħal Ungerija u qed nagħtuhom l-ekwivalenti ta' tlieta jew erba' ehm, eh, drabi iktar mill-GDP tagħhom. U aħna però rridu ngħinu dawn il-pajjiżi biex jassorbu dawn il-fondi. Jridu jħejju ruħhom għal dawn il proġettu u jridu jkun kif ħajanfqu l-flus meta jasal lilhom. Jekk aħna rridu nejdu li ċittadini kemm ikun importanti illi jivvotaw għall-Ewropa, li jkollhom fiduċja f'Ewropa u jsegwu l-kustjonijiet tal-Ewropa, jridu ngħidulhom x'qed isir. Hemm ħafna affarijiet li qegħdin isiru. U ħafna affarijiet dawn il-ħames snin li tniedu kienu suċċess. Jina nifem kull ma tajt, su komissarju, iżda inti tappoġġa il-Parlament Ewropew għada fil-talba tijaw għal għal studju mill-ġdid tal-budget tijak Iva, ma iżda fil-esperienza tijaj bħala komissarju ħames snin ilu meta konna diskutu il-perspettiva perspettivi finanzjari għal 2007 sal-2013 waqt dik id-diskussjoni aħna rajna li l-Kunsill u l-Parlament adottaw figuri li kienu inqas ambizjużi minn dawk proposti mill-Kummissjoni. Dak li ġara dak iż-żmien jiena nemmen fl-Ewropa. Nemmen fl-Ewropa kif kulħadd jemmen fl-Ewropa f'dan il-Parlament Ewropew. Iżda xana namlu eżattament, x'passi għandhom għandha neħdu biex neħdu din id-deċiżjoni? Din hija kwestjoni ta' kif ħajkolna riżorsi biex nibdu l-Ewropa, nkella nies niddiżappuntaw mettuli nitkellem. Sinjuri Kummissarju qalet illi kien hemm riformi u riformi li l-gvernijiet iridu jimplementaw. Bla dubju dan irid isir Eh, il-lejla stess ħajkun għadin jamlu uħut minn dan ix-xogħol, m'għandhomx għażla hawnhekk. Però rigward l-assistenza u l-għajnuna li stati membri ġodda jina naħseb illi għandna bżonn ta' mekkaniżmi sabiex dawn il-fondi jkunu jistgħu jaslu fejn hemm bżonn u jiġu asma kif suppost. Illa fil-Latvja, per eżempju, jeżisti impass fl-implementazzjoni ta' dawn it-tip ta' proġetti eh, dewmien burokratiku żejjed. il proġetti idumu ħafna minn mindu jibdew sakemm jaslu għal konklużjoni tagħhom. U ħtiġijiet burokratiċi nistgħu nissimplifikawhom ħafna. Ħaġoħra li il-mentaw ċittadini tal-Latvja miegħi huwa li meta il-proġett Eh, jiġi implementatu jispiċċa kollhom huma jissalfu l-flus sabiex pereżempju jixtru t-tamir. U il-flus sabiex jaslu mill-Ewropa għal kont tagħhom idum ħafna. 700 fonctionnaires pour Ija bis problema ġewwa l-Latvija, veru li għet tgħid imma ovvjament mhux il-pajjiżi kollha għandhom l-istess kapaċità għal biex jassorbu dan irrid jiddependi fuq l-awtoritajiet nazzjonali u lokali wkoll. Iva, ma kultant għandek proġett zaħir, għandek l-istess ammont ta' burokrazija daqsam għandek proġett kbir. Iva, naqbel mija kem wis burokrazija u għaw l-studi li jisiru fil-parlament u jkun ibes ħafna u stret imma xorta hemm pajjiżi oħrajn li jisibu iktar faċli minn oħrajn. U bat minna ħalla oħra jiddependi x'tib ta' riforma qegħdin nitkellmu dwarha. Pereżempju pajjiż bħal tiegħek jew pajjiżi oħrajn xorta iridu jinaqdu u jiputtaw lejn livell Ewropew, mhux qed tkellmu biss dwar riformi li jidu jiġu finanzjati mill-budget Ewropew, ħafna ehm, riformi oħrajn li jridu jiġu deċiż jridu jiġu fuqhom, jridu ndaħluhom fis fisseħ, marrid ikun hemm konsens politiku soċjali f'dawn l-istati membri. Aħna rajna x'ġara qabel, rajna pajjiżi li rnexxielhom la darba inaqdu mal-Unjoni Ewropew, mbagħad kien hemm Eh, pajjiżi oħrajn illi ma tantx kellhom l-istess suċċessi, però kienu qegħdin isegwu l-istess regoli, l-istess eh, budget. Allura, il-mistoqsija hija din. Irrid ikun hemm kulħadd li jifhem eżattament xinu malanijiet tal-pajjiż partikolari u rridu nappoġġawhom mbagħad. Imma fl-aħħar mill-aħħar dam mhuwiex biss fidejn Brussell imma fil-pajjiżi l-oħra. Euh, jusqu'alors David Rennie, l-ekonomist. Jina, aħna ma smajna xejn minn għandkom sissa iżda naħseb li żgur li hemm xi mistoqsijiet li t-saqsi. Iżda ma naħsibx li hemm xi differenza b'dak li diġà smajna. Sissa. Inti kont qed titkellem għal liberalizmu u dana eh, is-sod jiġi kritikat. Meta tisma dan it-talb għal aktar Ewropa, in-nies jitkellmu jisu dan huwa xi mekkaniżmu eleganti li ħaj jagħmel l-Ewropa taħdem b'mod aħjar, però jiena naħseb li dinja xi kodiċi għal ideoloġija politika. Ewropa biżjed regolamentazzjoni pereżempju tas-settur finanzjarju. U meta xi ħadd jibda jitlob għal aktar riżorsi fuq livell Ewropew, tisma per eżempju Franza u l-Ġermanja jargumentaw bejnietom. U jridu inqas priorità għal eh, politika ta' kompetittività per eżempju. Jena, li jolqotni hawnhekk fi Brussell li illi tisma' ħafna uffiċjali illi jitkellmu dwar dawn il-politika ta' inqas kompetizzjoni u iktar politika. U ovvjament iżjed taxxi biex wieħed ħalla sal dan kollu, jina naħseb li da kollu ovvjament ħajwassal għal inqas tkabbir. U bejnietom in-nies anke fi Brussell uffiċjali jgħiduhom dan, però kieku jgħidu għam ukoll publikament daw l-affarijiet, ma joħorġux iktar pal iktar sinċiri, iktar onesti, jgħidu iva, nistaw innaqsu ir-riskju imma ħajkun hemm inqas kabbir ukoll u inqas impjiegi. Jider ċar fl-opinjoni tiegħi din, ovvja. Ġivi għalija de debit. Iktar Ewropa jew inqas Ewropa, din hija verament il-nistaqsija. U qed jitkellem dwar x'inhu l-aħjar, iktar regolazzjoni jew inqas regolazzjoni. X'imdaqiet huwa aħjar kikonna iktar. Kien hemm sitwazzjonijiet fejn kien hemm eċċess, kien hemm abbuż, u mbagħad kien hemm ehm, ċertu Prassi li anki fil-settur privat finanzjarju kien hemm min qed jgħid iva l-affarijiet irridu jinbidlu, ġifieri jrid ikun bżonn iktar regolamenti li nfasluhom mal-Parlament u mal-Kunsill imbagħad hemm oħrajn fejn il-regolament tazzjoni titjieb eh, U man bat fl-istessin irridu nejdu li ċittadini tana illi dan ma jistax ikun regolament illi jaħna il-dinamizmu fl-ekonomija. Na bżon politika, linji ta', linji ta politika li ku jagħmlu l-ekonomija tagħna iktar dinamiċi, li jiftħu iktar possibilitajiet għal iktar tkattir. Imma mhux tkabbir dajjef bazi ta' eċċess finanzjarju imma tkabbir solidu bazi ta' produttività, effettività, iktar taħriġ, edukazzjoni. Aħna fuq livell Ewropew irridu naqdu il-tkabbir ekonomiku u kwistjonijiet soċjali u ekonomiku wkoll ma sarx tinsew il-valuri soċjali. Ma stajx naqbel iżjed ma dak li intqal mill-Kummissarju. Jiena naħseb Kummissarju illi fil-Parlament Ewropew aħna Edna li hemm son ta' supervizjoni tas-suq finanzjarji għana nagħmlu xi ħaġa dwar l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tar-ratings, għana nagħmlu xi ħaġa dwar dan kollu fil-Parlament Ewropew aħna maħniex kontra l-kompetizzjoni, għandna nsibu bilanċ tana dejjem u l-każ naħseb li huwa importanti li da jenat biċ-ċar illi l-ar xenarju se jkun il-protezzjonizmu. U naħseb li aħna l-koll naqblu dwar dan, aħna l-koll naħsbu u naqblu illi dana jkun l-ar situazzjoni possibbli. Jina sen sejjaħ il-kooperazzjoni biex nevitaw din situazzjoni. Inkluż il-fat li għana il-proposti tal-Komissjoni, għana direttiva fil tal-hedge funds, għana l-possibilità tal-li jiġu installati il-hedge funds. Il-proposta tal-Komissjoni miex għet profa prova t-facilita Da kollu, issa t-prova jkolla il-regolament kif suppost, il-regolament tal-hedge fund fl-Europa għall-ewel darba. Ekket niprofaw namlu, il-parlament kienet issejja għal dan jitlob, dan eh, dana intqal fil-Europa u anki fil-G20. Dan huwa kruċjali u essenzjali li ma jkonniex prodotti finanzjarji barra kull tip ta' regolament. Fi prinċipju kol għadin naqblu imma hemm daqsxejn riservi li wieħed jista' jkollu hemm żewġ perikli mod partikolari. L-ewwel nett li dan jagħmilha possibbli għal fondi li jkunu bbażati f'tax havens biex jimpjaw ukoll jipromovu fl-Unjoni Ewropea. Mbass kumment ieħor, periklu ieħor nistaw nispiċċaw il-proposta tagħna mhux hekk tajt. Komissarju, il-fondi tagħna nfushom għandhom jiġu irrid ikun hemm supervizjoni tagħhom, monitoraġġ, irid ikun hemm trasparenza. Il-Parlament Ewropew ċertament ħajtolbu dan. Jekk huma fondi illi qegħdin hemmhekk biex joperaw biss sempliċement ġewwa l-Ewropa, sewwa wis naqbel miegħek imma sitwazzjoni biex edek maġġoranza ta' dawn il-hedge funds ma jinstabux hawnhekk fl-Ewropa, mhux fir-Renju Unit u mhux fil-kontinent. E forsi jinsabu fil-Cayman Islands jew ġewwa l antigua Hawnhekk li suppost qegħdin nagħmlu bħala Ewropej huwa illi nagħmlu monitoraġġ tagħhom. Jiena naħseb illi hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar ammonti fenomenali ta' flus. U nafu illi hemm tax havens anke fl-Ewropa Jersey pereżempju, irid ikun hemm trasparenza. Kif nistgħu aħna ninkoraġġu xil dawk il-pajjiżi li huma responsabbli minn dan biex jipparteċipaw f'dan it-tip ta' arranġament, f'dan it-tip ta' bidla fundamentali ta' kif taħdem il-finanzi internazzjonali. Għanna bżon ta' din it-tip ta' kooperazzjoni. Inkella jiddu nippermettu li ċittadini, mux għed niskellem għonek dwar eh, pension funds, ta' għed niskellem li għem bżon li il-publiku in ġenerali li t jafda fis-sistemi finanzjarji. Iridu naraw kif namlu għadin, għalli xek ma jirna għan ispiċċaw situazzjoni ħafna mill għedin fi għallum fl-ekonomija, l-ekonomija tagħti lin nies dik il-fiduċja li għandhom bżonn. L'urgent de le faire, c'est le mot chemin. Hemm kelma oħra li ħadd ma semma hawnhekk li hija l-qat, l-qat li huwa importanti aħna wasanna l-10 fil-mija ta' qatt f'xi stati membri fil-Latvija tela anki għal 20% s situazzjoni esplosiva l-istituzzjonijiet Ewropej, speċjalment il-Kummissjoni jridu juru xi kuraġġ hawnhekk. Aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu, aħna ħadna l-inizjattiva ma fil-Presidenza Ċeka biex waqafna summit, għamilna summit. Ma tantx kien suċċess, suġ vera. Pero ħan spiegalkom għalfejn ma kienx suċċess ma kienx il-parlament kienet jappoġġana ovvjament, pero ma kienx it-tor e, e, tagħhom laqas ma kienet it-tor tal-Kommissjoni għax aħna kienet l-idea tagħna laqas ma kien it-tor l imsieħba soċjali. Għaliex huma kollha ridu jattendu għal it-tor ta' min kien. Kien hemm uħud mill-istati membri, gvernijiet nazzjonali, illi rridu joqogħdu jippuntaw subajhom lej Brussell, tgħidu ngħidulkom min u mbagħad ngħidulkom wara għadu xaqt tagħmel Brussell dwar il-qat. U dakinhar tas-summit aħna qegħdna ejja nlaqgħu il-mexxejja tal-istati membri u għet ikollna dan is-summit tal-qas fi Praga u għalluna le le le ma nistgħux nattendu għax għandna wisq x'nagħmlu għad baqa' 3 minuti biz biex nikkonkludu ejja konna l-aħħar round ta' diskussjonijiet. Fiftit klim jekk joġobkom għajdunna xini l-iktar ħaġa li tibżaw minn daw riżultati tal-Parlament Ewropew. Eh, eh. Sinjura Vika Freiberga, jiena jiddirli illi meta konna qed nitkellmu dwar il-partiti estremi illi jiksbu vot konsiderevoli, din hija l-ikbar biżana tamaw illi ċittadini ser eh, żommu sens komun tagħhom żommu bilanċ politiku u ma narawx dawn il-partiti estremi illi jiksbu poter. Jiena nixtieq nara Parlament Ewropew miftuħ lid-dinja kollha illi tħasseb dwar, dwar kif se tikkontrolla l-kriżi. Iżda dina m'għandix issira spiża tal-pajjiżi terzi. Hemm il-kap ukoll il-mikrokreditu, hemm ħafna illi jista' jsir biex biex ikonna ekonomija sostenibbli. Hemm ħafna affarijiet illi jistgħu jsiru Malaj, malaj, mela jina nittama illi il-parlament illi jiġi li jittella lejla jkun lest li jiffaċċja il-problemi soċjali, ekonomiċi u ambientali għat tiffaċċja l-Ewropa u nittama li kunna nistaw nejdu li ċittadini Ewropej kull jum u kull ġimma x'qegħdin deċidu hawnhekk nekx niddeċidu hawnhekk x'qegħdin nippruvaw nagħmlu għalihom bħal Ewropej. Lektura l-kontinu Tajja, wis mela, Dan huwa tmim ta' l-ewwel stadju ta' dan il-din il-lejla elettorali kif ġobkom ibqgħu magħna, nirringrazzjaw il-Parlament li organizzaw dan id-dibattitu, nirringrazzjaw l-mistednin tagħna narawkom dalwaqt.